Kedves kollégák, rátérünk a szavazatin. Kollégi, punt li mis u l-ispiegazzjoni tal-voti, nishtiq nejdilkom li aħna rċivejna ħafna talbiet għall-ispiegazzjoni tal-voti, Però l-iktar tard possibbli huwa li nibqgħu għaddejjin sa tlieta neqsin kwart. Ikollna nif u fit tlieta neqsin kwart u mbagħad biex is-servizzi jippreparaw għal ehm, diskussjoni li jmiss. Ġifieri dawk li mhux ser ikollhom ċans illum ser